Ser nibdew bil-vot dwar ħames mozzjonijiet għal riżoluzzjoni dwar it-Tibet mod partikolari ir-reliġjużi nisa u rġiel li jaħarqu lilhom infushom. Ser niftu il-vot, ser nifutaw dwar ir-riżoluzzjoni kollha kemm il-vot huwa miftuħ. Kulħadd seta' jivvota? Votazzjoni magħluqa. u taddi. Il-punt li jmiss ser nifutaw dwar sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni dwar il-Bahrejn. Għal darbohra għandna mozzjoni konġunta, mozzjoni għal riżoluzzjoni. Ser nifutaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi minnu favur fostkom, minnu kontra. Astensjonijiet. Taddi. Fl-aħħar net il-każ ta' Rafana Xed fis-Sirja votazzjoni nominali, mozzjoni u risoluzzjoni konġunti, konġunta, risoluzzjoni kollha kemm hi votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Risoluzzjoni tgħaddi b'maġġoranza kbira. Xi avviżi biċċek Jiena irċevejt l-ewwel qari u l-ispjegazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-ftehim tas